aħna biddilna regolament għax konna għattaw ħafna ħin f'dibattiti għal xejn u aħna ġdejna li fuq il-rapport għaw kien mux suppost kienem dibattitu u ħlejna nofs sija ma namlu xejn li stajna nużawa din il-nofs sija billi namlu diskussjoni fuq tekst li huwa importanti għal ċittadini. Si tout le monde est installé tajab ser naddu il-kommenti għak l-autoritajiet issa. Jekk iġobkom se nibdew bil-proċedura simplifikata fuq ir-rapport lejna fuq eh, il-white paper ta' azzjonijiet ta' danni dan huwa vot nominali l-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota? Il-votazzjoni hija magħluqa. 498 favur 11 kontra ġiġi adottata. Issa ser nadu għal rapport Sikirski fuq ta' tazim tal-ikel għal lif arnis fil-komunità. Il-rapporter jishtiq jitkellem ik joġbok. Kollegi, li nadottaw rapport tal-lum fuq it-qasim tal-ikel li fqarnis tal-komunità ser jibat eh, messaġġ tajjeb li ċittadini tagħna b'mod partikolari l-Unjoni eh, tappoġġa l dawk in-nies li huma foqra u trid tappoġġhom permezz ta' tqassim b'xejn tal-ikel dan il-programm flimkien ma' programmi oħrajn bħal frott fl-iskejjel probabbilment eh, ser jibdel il-perċezzjoni ta' l-Unjoni Ewropea fost iċ-ċittadini. L-Unjoni ser trid tkun waħda eh, li qed iktar lill-persuni, l persuni ma fil-bżonn u għaldaqstant jekk nadottaw dan ir-rapport ser nuru lin-nies li l-Parlament Ewropew huwa viċin taċ-ċittadin. Grazzi ħafna jena l-mozzjoni għal rezoluzzjoni għanna menda dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa artiklu 27 favur kontra stenzjonijiet jena verifikaw amenda 21. Kulħadd vota Il-votazzjoni hija magħluqa. 308 kontra 229 favur. L-emenda li jmiss 14 favur kontra astenzjonijiet għaddiet artiklu 27 paragrafu 75 fuq l-emendi ħanivvutaw fuq amenda 16-19 favur kontra astenzjonijiet e verifikaw. Xinis ma għallew xidew sew il-votazzjoni għam miftuħa, amenda 16-19, kullħat vota il-votazzjoni għam għaluqa. Għaddit 361 favur 177 kontra sita stessjonijiet allura din taqa. Premessa seba żewġ amendi, amenda ħamsa, favur kontra astenzjonijiet. Naħseb li għaddiet, pero jen verifikaw. Nitċekjaw amenda ħamsa. Il-votazzjoni hija miftuħa, kulħadd tivvota il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. 379 favur, 179 kontra. Issa se għal għall proposta tal komissjoni kif ġiet amendata favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Tajjeb, nifraħ li rapporteri Sur Sikerski. Skużawni għanna eh, draft legislation, votazzjoni nominali, kolħat vota il-votazzjoni għamaluqa tajjeb ta' adottata, 425 favur, 71 kontra, 62 l-astenzjoni, nifraħ il-rapporter. Issa ser naddu rapport karjem fuq eh, il-ftejm ta' kummerċi l bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indja. Tlet amendi, ser nibdew amenda numru 3, votazzjoni nominali, amenda 3, kulħadd tivvota, il-votazzjoni magħluqa. Għaddi, 326 favur, 226 kontra 3 astenzjonijiet. il ija jaqa, emenda wieħed, votazzjoni nominali, din ta' wkoll. Tajjeb mela ngħaddu għal punt li jmiss. Minħabba li issa sostitwejna kollox ma dak li ġie adottat. Rapport fuq uh, responsabilità soċjali tal-imprizi Hemm żewġ emendi, l-ewwel emenda dawk favur, kontra, astenzjonijiet. Naħseb li m'għaddiċ, però jen verifikaw. Kulħadd ivvota, il-votazzjoni hija magħluqa. M'għaddiċ, 231 favur, 303 kontra. Amenda 2, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota. vota Il-votazzjoni hija magħluqa. 321 favur, 235 kontra, 11 l-astenzjoni għaddiet. Tajjeb mela l-bqija jaqaw nifraħ rapporter Naddu għal-rapport Bazzeli fuq il-prezzijiet tal-ikel fl-Ewropa. Qabel ma nibdew bil-votazzjoni ħan nisimgħu minn antis-Sinjura Bazzeli li ser tagħmel dikjerazzjoni. Grazzi ħafna. Sir President, naħseb li jkun ta' interess jekk nkunu nistgħu nikkomparaw ir-riżoluzzjoni tal-Agri Committee mal-alternattiva, mal-riżoluzzjoni alternattiva tal-ALDE u l-40 MP. Jekk tqabbilhom dawn, tinduna li 15 il-proposta imbidlu Minnajr eh, l-ebda messaċ komprensivu hemm ukoll kwistjoni politika, il-mozzjoni alternativa għal riżoluzzjoni li ma tagħmel l-ebda referenza għal responsabilità ta' mm, mm, kompaniji kbar tal-wholesale u koll eh, hemm id-dikjerazzjoni tal-Parlament Ewropew li għandek tal minn 400 firma tal-MEPs li huwa favur li jridu jagħmlu monitoraġġ tal-supermarkets u mhux qed tirreferi lanqas għal ehm, kompetizzjoni mhux ġusta U għallura dan imur kontra il-fat li namlu database Ewropea dwar il-prezzijiet tal-prodotti. L-Agri-Committee u l-ANTIO u l anta l group High Level u li analizza prassi tal-kompetizjoni bit-trasparenza fis-suq intern meta niġu għal suq tal-ikel. Għawek għet niġu iġġudikati, sinjuri. Grazzi ħafna, ejja unnaddu għal vot fuq il-test kollu kemmu, hemm żewġ emendi l-istess. Is-Senior Link Point of Order. Sur President, eh, dan l-statement u wieħed partikolari u nixtieq ngħid li jiena wieħed minn dawk waħda minn dawk li ktibt l-riżoluzzjoni alternattiva u hekk qegħdin fl-Unjoni Ewropea u mhux fl-Unjoni Sovjetika. Naħseb li l-kollegi notaw li jiena tajt il-kelma li rapporter, għalix rapporter ma stax titkellem fil-dibattitu għanda dritt għal żewġ minuti. U għal daqstant kella dritt li titkellem u tgħidak li trid għal żewġ minuti. Issa, għanna żewġ emendi. Emenda l-ewwel waħda, eh, votazzjoni nominal, votazzjoni għam miftuħa. Kulħadd vota, il-votazzjoni għam magħluqa. 131 favur, 399 kontra 39 l-astenzjoni di maddiċ. Issa ser nivvotaw fuq il-mozzjoni għal rezoluzzjoni, votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota? Il-votazzjoni hija magħluqa. 573 vot, 390 favur, 112 kontra 71 l-astenzjoni għaddit. Nifraħ li sinjura Bazzeli. Issa skont l-agenda għana il-rapport Oken fuq l-impatt tal-urbanizzazzjoni estensiva fl-Ispanja u sejna dil-kelma li sur Cashman li jishtiq jgħamil dikjerazzjoni l-ewel. Is-sur Cashman. Is-Sur Cashman ikjoġbok? Grazzi, Sur President. Nishtiq eh, nejt l-kamra li bħala principi ma nishtiqx nkun parti mill-mozzjoni alternativa tal-soċjalisti u nishtiq nejt li wara ħames snin li naħdem fuq din il-kwistjoni nishtiq nejt il-membri li jiena ser nivvota kontra żewġ mozzjoni alternativi u ser nivvota favur il-rapport Awken. Grazzi, Sir President. Merci pour cette précision. Now the rapporteur, your... Grazie ħafna. Il-rapporter jogħġbok. Kollegi, ċittadini tal-Unjoni Ewropea, dan il-rapport eh, juri il-xol li għamilna fil rigward tal-Komitat tal-Petizjonijiet. Nishtiq nirringrazzja li ċermen u l-Rapporter sa xol taħħom. Jiena bħala rapporter eh, kelli l-impen kbir biex nitratta din il-kwistjoni li kellha impatt kbir fuq ħafna nies li jgħixu fi Spanja u eh, fuq l-ekonomija ta' dan il-post. Dan ġi rapport ġi abladotat fuq maġġoranza ta' 2 minn 3 u għawek għanna problema li titratta drittijiet fundamentali ta' ċittadini Ewropej dawn huma drittijiet li l-Parlament Ewropew diġà tal-impenn tiegħu u kommetta ruħu għalihom. Il-problema ta' ħafna konsegwenzi fl-ambjent, mod partikolari fl-Ispanja u fil-gżer ta' Spanja, però f'postijiet oħrajn ukoll. Per esempio, naraw f'Madrid hemm problema tal-protezzjoni li tmur lura għal 89 um, Dan qed joħloq problema fil rigward ta', ta, djar u forsi dawn id-djar jispiċċaw li ikonna nwaqgħuhom hemm ħafna djar oħrajn li ġew mibnijin b'mod illegali u kellhom l-awtorizzazzjoni dak iż-żmien, però xorta waħda huma illegali u allura minn xtara issa spiċċa eh, f'nofs metodi eh, korrotti ħafna ta' organizzazzjoni. Allura hemm ħafna nies li spiċċaw vittmi ta' dan l-iskandi tal-proprjetà. Allura rridu nuru responsabilità għal dan kollu u jiddispjaċini li hemm dawn il-problemi fir rigward tal-awtoritajiet reġjonali u legali. Għal daqstant aħna rridu naħdmu għal ekonomija b'saħħitha u dan eh, irridu nagħmluh flimkien eh, mal-awtoritajiet reġjonali. Dawn ir-regoli għandhom jiġu emendati kemm jista' jkun malajr mod partikolari meta nittrattaw rapporti u il-menti anti ċittadini Ewropej. Nitlobkom biex ma taċċettawx iż-żewġ eh, riżoluzzjonijiet alternattivi. Dawn mihom xambajiz. U hemm ċertu problemi li fuqhom il-vot kien ivvota il-Kumitat. Grazzi. Sul l'ensemble de text il y a deux amendements. Je vous signale que la demande d'appel nominal des Verts est Grazzi ħafna sinjuraw, kien hemm żewġ emendi. Dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma' ditx. Nistaw nivverifikaw. Emenda wieħed il-votazzjoni hija miftuħa, kulħadd ivvota, il-votazzjoni hija magħluqa. Di dieċ, issa fuq emenda t-nejn dawk favur. Il-votazzjoni roll call nominali ġiet irtirata l-biraħ. Aħna għamlu fuq emenda t-nejn dawk favur kontra stenzjonijiet maddieċ. Tixtiqu tiċċekkjaw? Niverifikaw? Tajjeb. Ejja niċċekjaw b'mod elettroniku marriċ li namlu ħsara li dan il-rapport l da mod il-votazzjoni hija miftuħa fuq emenda 2 kulħadd tivvota l-votazzjoni hija magħluqa. 72 favur, 436 kontra 44 l-astenzjoni. Naħseb li kontra jtajjeb. Issa, il-rizoluzzjoni fuq il-petizzjonijiet, il-votazzjoni hija miftuħa, kulħadd tivvota Il-votazzjoni hija magħluqa. 573 vot, 349 favur, 110 kontra, 114 l-astenzjoni. Din ġiet adottata. Nifraħ li sinjura Awken. Skont l-agenda issa se nivvutaw fuq ir-rapport e, e, tas Sur Milan Mon fuq l-istat ta' relazzjonijiet transatlantiċi wara l-elezzjonijiet fl-Istati Uniti. Ser naħdmu fuq mozzjoni e riżoluzzjoni, li ta' Dina għaddiet paragrafu 19, il-votazzjoni hija miftuħa, votazzjoni nominali, kulħadd tivvota, il-votazzjoni hija magħluqa. 240 favur, 307 kontra, 14 l-astenzjoni ma ditx. Paragrafu 19, vota paradok favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 21, amenda 5, fi tlet partijiet eh, l-ewwel parti l-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd tivvota, il-votazzjoni hija magħluqa. 97 favur 465 kontra maddiċ it-tieni parti il votazzjoni nominali hija miftuħa. Kulħadd tivvota, il-votazzjoni hija magħluqa għaddiet 483 favur, 48 kontra. It-tielet parti il votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota, il-votazzjoni għamaluqa. magħluqa. 259 favur, 290 kontra, 9 astenzjonijiet, allura it-tielet parti ma ġietx aċċettata. Vot separat, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 41, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet Naħseb li maddiċ, pero jen nitċekjaw. Eh, nitċekjaw mot elettronik fuq it-tini parti. Naħseb li mux kullħat eh, wera jdej, kullħat t-vota, t-tini għamalu, maddiċ maġġoranza kbira. Paragrafu 45 vota paradok, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa paragrafu 48 emendat 2 favur kontra astenzjonijiet ma' Paragrafu 52 emenda 6 votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd vota il-votazzjoni hija magħluqa. 72 favur, 473 kontra 11 l-astenzjoni ma' 10 il-votazzjoni ma' ġiċ aċċettata. Issa li il-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa kulħadd vota il-votazzjoni hija magħluqa. 503 favur, 51 kontra 10 l-astenzjoni għaddiet nifraħ l-sur Milan Mon. Skont l-agenda tagħna ħannivutaw fuq żewġ mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni fuq il-ftehim kummerċjali interim ma' Turkmenistan nixtieq ngħaddi il-kelma il lis-Sur Kasperi għandu point of order. Kollegi, wara skont 147 il-vot eh, finali għandu jiġi differita l-sessjoni li jmiss id-dibattitu tal-bira wera bitċar il-maġġoranza tal-parlament eh, jaqblu li nfirmaw dan il-ftejim ħafna jasbu li li dan il-ftejim li kien imwaqqaf għal ċertu żminijiet ser jittejjeb ir-relazzjonijiet ma' Turkmenistan, però ma rridux naqbdu ngħidu iva lil kunsilla u hekk iridu garanziji mill-Kummissjoni u mill-Kunsill li jekk is-sitwazzjoni ta' drittijiet umani tigrava iktar, allura fuq domanda tal-Parlament inkunu nistgħu nikkonsidraw li nissospendu il-ftejjim tal-kummerċ. Il-Komissjoni qablet ftit ma dan per il-Kunsil ma qabel xejn u għaldaqstant nasbu li aħjar nipposponu l-votazzjonijiet qabel ma jkollna l-impenn bsieħ mill-Kunsil u mill-Komissjoni. Skont regola 107 il-gruppi politiċi tkellmu u skont regoli nixtieq inkun naf jekk hawn xi ħadd li jixtieq jitkellem favur, jekk hawn favur jekk jogħġbok. Sur President, jiena naqbel mal kollega tiegħi li għandna nipposponu il-vot fuq ir-riżoluzzjoni u il-vot fuq dan ir-rapport għaliex il-bira fid-debattitu kien ċar ħafna li b'mod partikolari l-Kunsill ma kienx lest li jagħti il-Parlament Ewropew opportunità u possibilità li jkun jista' jagħmel monitoraġġ ta' sitwazzjoni fit-Turkmenistan u dan għandu impatt fuq is-sitwazzjoni hemmhekk fuq eh, fir tal-ftehim tagħna. Għaldaqstant aħna xorta napoġaw eh, il-proposta ta' Sur Kaspari li niposponu dan il-vot. Għaw xaħat jħor li jishtiq jitkellem kontra? Ma qed nara l-ħadd? Jekk jaġobkom ivvutaw. Jekk intom favuri vot kontra astenzjonijiet, allura diġi posposta. Donc le rapport Kasperi est également ajourné pour exactement les mêmes raisons. Mela l-istess jott għal rapport Kasperi għall istess raġunijiet. Sur Kasperi. Il-proposta għanda tiposponi il-vot finali, mux il-vot fuq l-emendi. Iva, sessjoni ma kienx taf dan, mela ejja nivvutaw fuq l-emendi. Skont l-agenda, issa ħankunu għedin votaw fuq rapport eh, Kasperi fuq il ftejn kummerċali interim ma' Turkmenistan iħarsu lejn il-rizoluzzjoni leġislativa favur kontra Madiċ. Mela rridu niqfu hemm għax il-vot finali ġi post-post. Skont l-agenda issa rapport li miss huwa ir-rapport Lambernidis fuq it-tisħiħ tas-sigurtà u l-libertajiet fundamentali fuq l-internet. Je vous en prie. Sehr geehrter Herr Präsident. Iva, tista' titkellem. Sur President, il-proposta kienet li iż-żewġ voti finali biss jiġu posposti għal l-emendi irridu nivvotaw fuqhom, jiġifieri huma biss l-aħħar żewġ voti li jittieħdu fl sessjoni li miss. Eh, tajjeb, iva fil-fatt għandek raġun imma l-uffiċċju ta' seduta ma femiex din. Imma ovvjament iva segu l-istruzzjonijiet tiegħek. Mela issa l-emendi fuq it-Turkmenistan u mbagħad nieqfu qabel votazzjoni finali. Mela ejja nivvota fuq il-mozzjoni e riżoluzzjoni minn erba' gruppi favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 2. Emenda erba'. favur kontra astenzjoniet ma ditx. Paragrafu 2, vot maqsum, dawk il-pallew parti daw favur kontra astenzjoniet għaddit. Tini parti dawk favur kontra astenzjoniet. E, b-mot elettroniku, tini parti il votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni hija magħluqa. 297 favur, 256 kontra, 6 assenzjonijiet, it-tieni parti għaddiet. Paragrafu 5 emenda wieħed il-votazzjoni nominali hija miftuħa. Kulħadd ivota, votazzjoni magħluqa. Mitejt 38 favur, 311 kontra maddiċ, emenda 5 dawk favur, kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 7, emenda 6, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma ditx. Para wara il-paragrafu 7, emenda 2, dawk favur, emxie emenda orali. Em, emenda ċellenti li ġpoġiet mill-grupp tiegħi u verament nitolbu li jkollna eh, eh, influenza fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet umani jekk ma nifirmax dan il fti mhux ħajkonna il-possibilità tar-ratifikazzjoni li huwa il-mod kif suppost poġġu l Iva, punt legali. Għawx ħat kontra li jrid jitkellem? Mux qed nara 40 MP biex jitkellmu kontra, ġifiri ħan ikkonsidrawx qalet is-sinjura Flotra, issa emenda orali trid tiġi votata fuqha dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma' Paragrafu 8. Iva, nikkontrollaw mod elettroniku, emenda 2. Kontroll elettroniku, verifikazzjoni elettroniku, il-votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni maluqa. Iva, kell raġun, 147 favur, 386 kontra, 16 l assenzjoni jew ċar li ġiet eh, li ma Paragrafu 8, emenda 7 minu favur kontra astenzjonijiet ma mux ħajkonna l-axħar vot votazzjoni nominali, għax dak fil-fat ġi post-post, issa fl-axħar fimna l-informazzjoni li tana l-rapporter. fl axħar fimna. Skont, l-agenda issa votaw fuq il-rapport Lambrindis. Sur President, għandi l-impressjoni li Inti għamilt votazzjoni fuq il-rapport Kasperi. U l-emenda tal-grupp tiegħi ma d-dieċ, jiena votajt kontra għaliex jiena konti tħares il-votazzjoni għal rapport ta' qabel, ġviri nistgħu nerġgħu nagħmlu l-votazzjoni fuq ir-rapport Kasperi fejn hemm emenda waħda u mbagħad ma nagħmlux il-votazzjoni finali. ġviri rridu nerġgħu nagħmlu votazzjoni fuq ir-rapport Kasperi. Fil-prinċipju, il-screens kienet segu dak li kontet najt jena, ma jek il-kollegi jishtiqu li u nieħdu din il-votazzjoni wahdina, ma mux problema lija. Ħansib il-file. Għax dġana ħejtu dimi. Għawnu. Emenda wahda, wieħed, favur kontra, astenzjonijiet, għaddit. Iva, dan ibiddel kollox. Issa fl-aħħar skont l-aġenda ħanifota fuq il-Lambrenidis rapport, rapport tal-Lambrenidis fuq tisih ta' sigurtaw libertajiet fundamentali fuq l-internet. Ħan qed inħarsu lejn proposta rakkomendazzjoni wara punt H paragrafu wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda tlieta. Votazzjoni nominali. Votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota, il-votazzjoni hija magħluqa. 221 favur, 317 kontra, disa astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda erba, minu favur. Kontra astenzjonijiet naħseb li ġiet eh, li ma ddiċ, ma jenek kontrollaw. Votazzjoni miftuħa fuq emenda erba. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Iva fil-fatt ma ddiċ 229 favur, 279 kontra. Nis-emenda 5, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni hija magħluqa. 244 favur, 291 kontra, 5 astenzjonijiet ma ditx. Naħseb li l-grupp IPP e irrit jagħmel emenda orali dan huwa eh, sewwa ngħid? Għaw xi ħadd li xi jitkellem? jew film ħażin. Nixtieq ngħid li għandi btiegħi <laughs> fil fil il-ġenituri tiegħi fil fil-gallerija u għed tipprovaw ġallu li nistijaw hekk. Mela, eh, paragrafu wieħed, ehm, paragrafu sitta da favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Issa nivvotaw fuq paragrafu wieħed bħala vot separat, e, daw favur daw kontra, sanzjonijiet. Ħafna kollegi mollew xidejhom sew mela ejja nikkontrolla b'mod elettroniku fuq paragrafu wieħed. Kuħat vota votazzjoni magħluqa. Iva mnala ċekkjajt. 251 favur, 260 kontra, viċin ħafna ma maddiċ. Imbagħad il-premessa E Daw favur, daw kontra. Maddiċ. Issa fuq il-mozzjoni ta' rizoluzzjoni kollha kemm kif ġiet emendata votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivota? Votazzjoni magħluqa. 481 favur, 25 kontra din għaddiet. U nixtieq nifraħ il-rapporter. Issa l-aħħar votazzjoni. Eh, le, sur Lambernidis tista' titkellem. Grazzi, Sur President, grazzi għal dall-appoċ. Nitkellem fuq xi ħaġa li qed tawad niftit, l-emenda orali qiegħda fil-lista ta' votazzjoni ma ħadd ma qam biex jappoġġa. Jiġifieri naħseb li b'dan il-mod waqgħet, jiġifieri ma waslitx għall votazzjoni. E, Għandu raġun Iva, grazzi. Iva, nikkonferma li għal emenda orali biex tiġi adottata trid tiġi spjegata b'mod orali u din ma minn kej għal fatt li jintlabt, saqsejt biex jiġri dan. Issa, il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni mill-Kumitat tal-Ambjent fuq riċiklaġġ sigur u ekoloġiku tal-vapuri. Dawk favur da' kontra. ħan ċekkjaw naqra niverifikaw mod elettroniku le maddiċ. 229 favur, 264 kontra, din maddiċ. Paragrafu 3, votazzjoni separata, dak favur, dak kontra, Astenzjonijiet u dikaddiet. Issa nivvotaw fuq paragrafu 14 f'żewġ partijiet, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Tieni parti dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Ejja nikkontrollaw mod elettroniku naħseb li għaddiet imma kulħadd ivvota fuq it-tieni parti, votazzjoni magħluqa. Iva fil-fatt għaddit, 282 favur 215 kontra u tlet astenzjonijiet. Paragrafu 15 vot għalih, dak favur dak kontra astenzjonijiet għaddit. Issa fuq il-rizoluzzjoni kollha kemm hemm votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni hija magħluqa 469 favur, 8 kontra 3 azzjonijiet, astenzjonijiet, il-mozzjoni għaddiet u nixtieq nifraħ lill awturi Issa wasalna għall-aħħar tal-sessjoni għat-tmim tas-sessjoni tal-votazzjoni, imma ħanibdew l ispiegazzjoni tal-vot. J'ai tam.